il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. U la derba il-Viċi President Timmermans jihu postu, ovvjament naddilu il-kelma biex hu jkun jista' joħoġ b'din l-istqarrija. Ekkom Kommissar, Sie haben das għandilek il-kelma. Permetti li najt l-ewwel net kemm il-valutazzjoni tal-impatt huwa importanti għal kummissjoni hemm bżonn noħorġu b'soluzzjonijiet għall-impjiegi ma kunux ta' piżijiet għall-imprenditori tagħna ċittadini tagħna b'regolamentazzjoni ġdida bżonn niżguraw illi tassob intuhom dawk illi għandhom bżonn biex niżguraw ruħna li l-Unjoni Ewropea tista' tuża l-opportunitajiet kollha fl-ekonomija li diġà jeżistu pro mhux qed nisfruttawhom kif suppost aħna bħala istituzzjonijiet it-tlet istituzzjonijiet il-Komissjoni il-Parlament kif ukoll il-Kunsill għandna responsabilità biex nivvalutaw meta noħolqu leġislazzjoni din il-leġislazzjoni tikseb taħt tilħaq dawk l-għanijiet u mhux inqas jew iktar. U għalhekk jiena tassew nemmen fil-valutazzjonijiet tal-impatt fil-bidunet il-Kummissjoni tlesti ix-xogħol tagħha għalhekk nemmen li għandna bżonn ngħaddu għat-titjib fil-modus operandi tal-valutazzjoni tal-impatt minnaħat tal komissjoni kif ukoll kif dan il-Bord ukoll ikun f'pożizzjoni biex jaqdi dmiru jagħmel din il-valutazzjoni tal-impatt. Imma jekk li President naħseb għandna responsabilità konġunta mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Kunsill biex intejbu il-valutazzjoni tal-impatt fil-perkors tiegħu għax fl-aħħar mill-aħħar dak li għandu impatt mhuwiex il-proposta il proposta fil-bidu tagħha fil-proċess leġislattiv, imma ir-riżultat fit-tmiem tal-proċess leġislattiv u nafu il-koll illi dan mhux neċessarjament dan mhux l-istess ħaġa, u għalhekk dak li għandna bżonn nagħmlu huwa illi nippravaw intejbu l-apparat tagħna x'naf il-Parlament, u ovvjament għandu għal qalbu ħafna dan is-suġġett, nippravaw intejbu il-tlet istituzzjonijiet jgħamlu dan l-impatt ta' valutazzjoni fil-perkors tiegħu u meta pereżempju nitkellmu fuq direttiva u qabel ma tiġi trasposta f'leġislazzjoni ikonna stampa ċara ħafna fuq ta' dak li huwa l-impatt fuq dak li se nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar u niżguraw illi dak illi eh, jagħmel huwa jikorrispondi għall-lan aħħari mux inqas mux iktar u għallek kifat fis smieħ tijaj jiena tassew għand interess partikolari għall-axar illi nejn l-SMEs fl-Europa biex jaħtfu kull opportunità fruta lilom. U għallek mill-istudji differenti, mill-kontatti li kelli ma' autoritajiet tal-valutazzjoni tal impat fl-Stati membri, qed isir iktar ċar f'moħħi illi jekk inneħħu xiftit mill-pisijiet amministrativi jew reglamentazzjoni mhux ġustifikati minn l-SMEs jista' jkollu effett ta' katalista fil-ġlida kontra il-qat fl-Unjoni Ewropea. Iħen immaġinaw, ħen immaġinaw għal-minuta, l argument illi nistaw inneħħu il-pissijiet amministrativi ta' per eżempju il-ħanut tal-laħam jew il-fornar u jina naħseb illi anki baxar mija biss inkunu nistaw namlu differenza illi dawn ikunu jistaw forsi eh, jimpiegaw xi ħaddieħor, jew forsi jaqlu bibin tagħhom għax ma jistawx u kol jaqdu l-dmirijiet tagħhom dawk amministrativi u lek naħseb illi l-apparat tagħna jista' jagħti frott kbir ħafna għax fid-dawl tad-daqs eh, tal-SMEs inkunu qegħdin nejnu it tkabbir u l U Walek nixtieq infakarkom fl-Unjoni Ewropea 85% eh, tal impjiegi fil-settur privat jaqgħu taħt l-SMEs u jekk nejnu dawn l-intraprizi billi inneħu xuħut xiftit mill-piżijiet amministrativi u meta ngħaddu leġislazzjoni naslu biex nilħu l-għanijiet tagħna. U hekk nkun qed nagħmlu kontribuzzjoni diretta biex noħolqu iktar impjiegi fil-Unjoni Ewropea. Jiena tassew konvint u jiena lest iffokat lest li niġi hawnhekk dimkom u nerfa din ir u dimkom imma tassew għandi bżonn l-appoġġ tagħkom għax anki meta l-Parlament jaġixxi għadawk li ma pereżempju valutazzjoni tal-impatt jagħmel kontribuzzjoni kbar biex nilħu dawn l aħna ma nistgħux eh, naħmu waħedna bħala Komissjoni għandna bżonn konġuntament mal-Parlament u nittama il-Komissjoni l-Parlament flimkien jistgħu jikkonvinċu il-Kunsill biex u kol jitratta din il-kwistjoni għax sissa il-Kunsill ma tantx kien attiv ħanajdu hekk nħalli hekk eh, għax il-Parlament u l-Komissjoni tas sow jixtiequ jaslu għal riżultati. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lilek għal din l-istqarrija minna tiegħek. Issa niġu għal kellima eh, fisem il-gruppi eh, politiċi l-ewwel kellim għall ipp u sur Marcus Pieper. Grazzi ħafna, President, eh, Aziz Vici President l-SMEs huma importanti ħafna għalina huma s-sinsla tal-ekonomija u hemm bżonn illi mantuhomx wisq biżjiet burokratiċi din hija xi ħaġa li dejjem qegħdin insemmuha. U naħseb din hija xi ħaġa li smajna wkoll fid-diskors tiegħek. Imma sostanza hija importanti ħaġa illi tlabt mill-Parlament hija illi nibdew naħdmu jina nixtieq li nibdew illum u nixtieq eh, forsi ressaq xi ftit mistoqsijiet fuq il-linji gwida interni tal komissjoni fuq il vatazzjoni tal-impatt l-ewwel net għaliex m'hemmx eh, test tal-SMEs vinkolanti. Għaliex l-entità responsabbli għal-valutazzjoni tal-impatt mhuwiex formulat kif suppost, għaliex id-Diretturi Ġenerali għandhom iktar flessibilità fuq il-ħtieġa jew le ta' dawn il-valutazzjoni tal-impatt dawn huma mistoqsijiet speċifiċi u nixtieq insaqsu lill-Kummissjoni biex it-test tal-SMEs ikun wieħed vinkolanti mill-ġdid u jiżgura ruħu illi l-valutazzjoni tal-impatt huma meħudin bis-serjetà. Nixtiequ illi jkollna appoġġ mill-inizjattiva tagħna mill-grupp Stoiber aħna għanna dan il-grupp ta' esperti f'bosta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fil-Ġermanja, fl-Svezja, fl unjoni ewropea fil ġermanja fl svezja hemm entitajiet indipendenti illi valutaw il-valutazzjoni tal-impatt tal-ġestjoni nazzjonali u għaliex m'għandniex entità simili f'Brussell. Eh, entità indipendenti mill-Kummissjoni illi tagħmel i il-valutazzjoni tal-impatt ma nix qed ngħidu illi tieħu post il-Kummissjoni u mhix se tkun qed tirristrinġi id-dritt tal-inizjattiva imma dak li għandna bżonn huwa li jkollna entità raffinata ħafifa illi tivvaluta s-sussidjarità għandna bżonn nuru bil-provi il l-Unjoni Ewropea miex qed teċċedi mhux qed tmur lil mill-għanijiet tagħha permess leġiżlazzjoni u hekk inkunu qegħdin insaħħu l-leġittimità. U forsi nista' ukoll infakkar jekk tippermettili illi għandna bżonn nżommu mal eh, ovvjament il-ħinijiet allokati jekk jogħġbok. Is. pubbliċi Is-Sur Negresku. L-evalwazzjoni ta' l-impatt ta' politika pubblika hija essenzjali nilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Parlament sabiex tidħol fil-fond dwar din il-kwistjoni ssib modi ġodda biex tikseb ir-riżultati lan ta' valwazzjoni ta' impatt għandu jkun illi nifmu l-effetti ta' deċiżjonijiet irridu indikattivi indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi irridu nifmu li l-linji ta' politika pubbliċi jolqtu l-ċittadini. Rridu kunu nafu għaliex qed tiġi implementata ċertu tip ta' politika. Għanna nivolvu l-autoritajiet pubbliċi u m'għandhomx jieħdu qata bid-deċiżjoni li tkun ittieħdet fi Brussell. Irridu nwieġbu għal dak li qed jistennew iċ-ċittadini dawn il-miżuri m'għandhomx jippermettu li dak li jkun jibqa' jaħseb li d-deċiżjonijiet qed jittieħdu wara l-kwinti. Kummissarju, jiena nemmen li inti ħat tagħmel evalwazzjoni tal impat li ħatkun immirata għad-ċittadini. Nixtieq inkun ċara hawnhekk. Kulħadd għandu il-ħin għall-intervent allokat għalih mill-gruppi politiċi u mhux sew. Għall-interpreti hawnhekk l imbagħad timlew dak dik il-minuta li jkollkom allokata għalikom b'diskors illi tant tiġru biex taqraw biex tgħiduh illi l-interpreti ma jkunux jistgħu ilaħqu magħkom u jagħmlu sens hekk joġobkom. Żommu mal-ħin allokat għalikom u tkellmu bil-mod. L-Onorevoli Marijax, xisem DCR. President. L-evalwazzjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija attività tassew importanti l-ewwel nett Din titkun marbuta mal-linji ta' politika, il-Kommissjoni għandha tevalwa u tiżgura li l-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa mħares din hija priorità tassew importanti marbuta ma' setat tal-Unjoni. Protezzjoni tal-kompetenzi fl-Istati membri. Din hija l-ewwel ħaġa li għandha tevalwa u tistudja l-Kummissjoni Ewropea u t-tininet il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Dan il-punt għandu jiġi indirizzat ukoll dawn huma kwistjonijiet li għandhom ħafna implikazzjonijiet. It-telet net. Aħna diġa għajjemna l-kwistjoni tal smis Din għanna isuwa bis-serjetà per eżempju fil-Greċja. Aħna għanna memorandum fis-seħ u memx kontroll, memx evalwazzjoni tal-impatt, l-impatti soċjali u ekonomiċi hemm eluf ta' persuni li sfaw bla xogħol, eluf ta' persuni li tgħixu fil-faqar. Il-Kummissarju, e, il-Kummissjoni hija membru ta' Trojka, 230.000 negozju kellhom, negozji kellhom jalqu. Rajna tal-75% tal-fatturat id-dejn ma jistax jitħalla 36% ta' l-SMEs għandhom pagamenti blura. Jekk intom evalwaw, kieku evalwaw, evaljajtu l-impatti ekonomiċi u soċjali, kieku kontu tindunaw diġa minn qabel. U xinejdu dwar l iżviluppi teknoloġiċi u tkabbi, emżon ta' evalwazzjoni ta' impatt ukoll għaliex minar dan ma nistawx nagħmlu progress dan għandu jissir kemm fil-Kummissjoni kif ukoll fil-Parlament Ewropew, grazzi. Proset. Grazzi. Issa, għal żewġ minuti. L-Onorevoli Telċka, f'dawn l-aħħar ftit ta' snin ridna iktar mill-regolamentazzjoni Ewropea, ridna inqas pis amministrattiv imma komplejna nżidu ridna leġiżlazzjoni sempliċi imma għandna leġiżlazzjoni mhix daqshekk sempliċi, maħniex konsistenti u bażikament aħna qegħdin intaqlu dejjem aktar lin-negozji tagħna, liċ-ċittadini tagħna u lanqas qed nippruvaw nilħqu il-miri bażiċi għalija regolamentazzjoni aħjar hija priorità ewlenija. Jiena trattajta fl-immoddi dik li amministrazzjoni u tkellimt ħafna ma' negozji għalihom din hija l-ewwel jew it-tieni kwistjoni l-aktar importanti. Naqbel mal-Viċi President nistgħu innaqsu il-pis amministrattiv baxra sa 15% jista' jkollna wieħed fil-mija eh, ta' tkabbir aktar tal-GDP. Iva, hemm implikazzjonijiet importanti għad kabbir u għall-impjegi din mhix kwistjoni għall-Kummissjoni biss. Il-Kummissjoni tista' tagħmel progress imma naħseb li tista' eh, li l-Kunsill m'għamel xejn, il-Parlament Ewropew għamel progress imma jista' jaqdef aktar. Din hija kwistjoni għal ftehim interistituzzjonali li għandu jiġi trattat forsi fil-ġejjieni. Evalwazzjonijiet tampat, kwistjoni ewlenija rrid narhom fir-regolamentazzjoni aħjar Dan għandu jisir b'mod indipendenti, b'mod professjonali. Irrid nara li jkun hemm esperti, professjonisti fuq il-boards, irrid il-Viċi President jagħmel supervizjoni ta' dawn l-attivitajiet kollha nixtieq ukoll nara miri finanzjarji forsi xi ħaġa ambizjuża mens, imma nafu li fi bnadi oħra fid-dinja ħadmet mod partikolari fl-Istati Uniti u f'xi stati membri. U għalhekk wara li tkellimt mal-Viċi President jiena għandi xi mistoqsijiet passur Piper mhux għana ġantenni nixtieq ngħid li l tijaw tiegħu għawunna qalbna aħna ħankunu hemmhekk biex naħdmu għana podġawk imma aħna irridu naraw riżultat tanġibli u mhux kif ġara f'dawn l-aħħar 10 snin. Grazzi. L-Onorevoli Budikofer. Fisem il-ħodur, minuta u nofs. Jena, nishtiq najdilkom tlet affarijiet fil-minuta u nofs li għandi allokati għalija. Irdu nizguraw li l-agenda regolamentazzjoni aħjar ma tkunx agenda oħra ta' deregolamentazzjoni. Jek naraw dak li għal Business Europe illum din mish kwistjoni ta' regolamentazzjoni aħjar imma kwistjoni tal-erda tal-prospettivi tal-ġejjini tal-ekonomiji tagħna. Dan il-kuntest huwa importanti li l-evalwazzjoni ta' impatt ikun strument inklusiv u jibqa' hekk irridu niżguraw ma jkunx hemm bidla fl-aġenda, irridu nqisu il-kawżi u l-benefiċċji ta' regolamentazzjoni, irridu nqisu swieq ġodda li qed jinħolqu. Dan kollu għandu jsir fl-istess ħin it-tieni Il-gruppi ta' esperti li ġew preżentati mill-grupp Schäuble nix inkaxkru saqajna, irridu nitrattaw fid-dettal. Nixtieq ngħid li l-rappreżentanti tal-konsumaturi u trade unions dbedu daqsxejn minn dawn il-proposti. Irridu diskussjonijiet bir-reqqa m'għandniex bżonn deburokratizzazzjoni imma rridu nizguraw il-partijiet interessi kollha isemmaw leħinhom. Naf illi uħud biss jisemmaw leħinhom. U l-grupp tiegħi tal-prizes għandu jitneħħa mill-leġiżlazzjoni. Anke Euro, Chambers qed jirrifjuta dan, għandna nagħmlu hekk. Grazzi, Sur Butikojfer. Għal-membri mx affiljati Dominik, Dominik Martin. President kollegi, aħna napprezzaw il-ħidma li saret mill-Kummissjoni dwar dawn il-proposti leġislattivi jidher illi wieħed qed iqis il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' dawn il-miri politiċi bl-eżaminazzjoni bir-reqqa tal-impatt potenzjali jista' jkollhom. Jiena m'għandix dubi. Bosta analisti u, u anke lobbyist eh, huma biħġarhom hawnhekk. Iżda l-effettività tal-metodu u kemm jiswa fil-verità Għalek, ma il-rizultati ta' din il-ħidma? Tkabbir xejn, nuqas ta' industrializzazzjoni, l-agrikoltura tagħna u s-sajt mhux pjanat, il-qat jiżdied telf tal-tasseta ta' xiri u nuqqas ta' formazzjoni edukattiva, immigrazzjoni bla kontroll, korruzzjoni fuq kull livell u nuqqas ta' sigurtà telf ta' valur u l-affarijiet edin jigravaw. Kull evalwazzjoni ta' impatt ta' tejn id-deċiżjoni imma ma taħdilix posta. L-adozzjoni ta' din il-proposta hija deċiżjoni politika mħejja mill kollex ta' kummissarji prezentata mill-Kunsill u l-Kummissjoni u votata mill-Parlament Ewropew. Sur President, eżis kollegi, Fej jinsab l-izbal? L-Onorevoli Boni, kellem li mess. Grazie, President. l smi jistaw ikollom rwol serju biex iqanqlu l-ekonomija. Strumenti digitali jistgħu wkoll jagħtu aċċess aħjar l klijenti u jiġġeneraw impjiegi. Iżda piżijiet amministrattivi kontinwi m'għandhomx jeskludu l-impatt ta' leġislazzjoni fuq l-SMEs, per eżempju, għalhekk neħtiġu trasparenza tal-evaluazzjonijiet ta' impatt. Irdu naraw xinu l-piżijiet li qed nitfaw fuq spallej l-SMEs, irridu nfissru il-funzjonijiet ta' bord indipendenti. Xirridu ngħidu b'indipendenza il-kwalità ta' l-esperti minn barra maħtura wkoll mill-Parlament f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni. Irdu għamlu dan flimkien il-Kummissjoni Stati Membri u l-Parlament. Il-Parlament u importanti għaliex jista' jappoġġa soluzzjonijiet komprensivi u ikollu l-esperti tiegħu fil-bord ta' konsulenza. Jista' inaqqas il-pis amministrattiv fuq l-SMEs, iżda ħna neħtieġu rezoluzzjoni tagħna u l-implementazzjoni tagħha. Irridu intejbu il-kundizzjonijiet għall-SMEs. rridu naqsu regolamentazzjoni l-ekonomija kollha kemm l-Onorevoli McIntyre għal minuta. Grazzi President, jiena tassew nilqa il-kummenti ta' Sur Timmermans. Inti tifhem l-importanza. Jiena nemmen illi inti mill-kliem se tgħaddi għal fatti. L-evalwazzjoni ta' impatt huma parti mir regolamentazzjoni aħjar, tfassil aħjar tal-liġijiet u l-naqsu l-spejjes tal-regolamentazzjoni għan negozji u importanti għall-impjiegi u tkabbir irdu qaffas regolatorju li jkatta l-innovazzjoni, l-impjiegi, bħiliet u, jagħti aċċess għas-swieq tax-xogħol irdu narfu l-ħtiġijiet ta' negozji tagħna mhumiex kollha l-istess kull negozju għandu bżonn soluzzjoni fasla apposta għalih. Aħna bħala MEPs għandna nużaw bisħieħ il-taqsima tal-evaluazzjoni tampat li għandna fil-Parlament u rridu nagħmlu pass ieħor nixtieq nistaqsi il-Kummissjoni f'termini speċifiċi biex l-evalwazzjonijiet tampat jiġu pubblikati meta proposta ta' għal konsultazzjoni. Hemm bżonn ta' mira konkreta ta' tnaqqis u eżenzjonijiet speċifiċi għal mikrointraprizi. Lejla tajba kollegi Sinjora Vikstrom għal minuta. President Kummissarju Timmerman. Jiena bi pjaċir kbir rajt li irridu insaħħu il-kwalità tal-leġislazzjoni Ewropea. Inti, Sur Timmerman, tixtieq tagħmelek għall intrapriżi tagħna, għal ċittadini tagħna irridu liġijiet effettivi li għatu riżultat ċar u li jkunu ta' priorità għalina hawnhekk fil-Parlament li lin mill-lima partit ġejjin. L-evalwazzjoni ta' impatt għandu jkollu rwol akbar. Jiena President tal-Kumitat Peti fil-Parlament u aħna Emmek naraw fejn mhux qed taħdem il-leġislazzjoni Ewropea nistgħu infissru dawk l-ambiti fejn fihom iċ-ċittadini tagħna jistennew xi ħaġa aktar minn għandna. Jaslunna eluf ta' petizzjonijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal ħidma tiegħek. It-tfassil ta' strumenti ta' politika tfisser ukoll li ikonna evalwazzjoni ta' impatt minn naħa tagħna nittamaw li b'serjetà u bi priorità kbira inti taċċetta dan il-kontribut tagħna naħat għal kumitat tiegħek tiegħi l li Kappel għal minuta. Grazzi. Signora President. Inti semmejt l-importanza ta' valwazzjoni ta' impatt tajba għall-impjegi u għad kabbir fl-Ewropa. Inti semmejt il-fat li l u huma il sinsla ta' dan it-kabbiru dawn l impjegi Jiena nista' biex nappoġġa dak li qed em hemm aktar minn 22,000 intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. 99.8% tal-persuni li jaħdmu f'dawn l sms aktar minn żewġ terzi tal-impjegati fis-settur privat jaħdmu fl sms Għal daqstant. U importanti li aħna nifukaw fuq l-SMEs fil-linji gwida tal-evaluazzjoni tampatna qabel ma' Sur Biber dwar il-test vinkolanti tal-SMEs u l-prinċipju ta' aħseb dwar iż-żajr l-ewwel dan għandu jaħdem sabiex tinkiseb il-mira ta' linji gwida ta' valwazzjoni li ħarsu l-ċittadin Sr. Sanders, President, it-tlet kwarti tal-Ewropej jevilwaw li l-Ewropa twassal għal wis burokrazija, eh, eċċessività ta' regoli li dajfu l-kredibilità tal-Ewropa u tal-istituzzjonijiet tagħha. l smis jirrappreżentaw 95% tal- 95% tal-, tal l-industriji huma l-ewwel vittmi. Il-leġislazzjoni hija 10 darbit akbar għall-SMEs milli għall l-industrija l-gwar. Kummissjoni Ewropea daħlet fis-seħ proċeduri tassew dettaljati biex tassigura li l-leġislazzjoni Ewropea tkun aktar adegwata u għamlet dan bit-test tal-SMEs. Il-test tal-SMEs mhuwiex vinkolanti b'xorti ħażina u huwa applikat biss għal daqs nofs it-testijiet il-ġodda u għar minnek il-linji gwida l-ġodda tal-Komissjoni dwar l evaluazzjoni tampat eh, ma mhux qed jagħtu riżultati mixtieqa. Konsultazzjoni dwar ir-riforma tal-Small Business Act tinsab għaddeja bħalissa u fil-pajizi kollha laqdiet tal-intraprizi il-Chamber of Commerce eh, għandhom jimmobilizzaw ħalli jisemaw leħinhom u il-Kommissjoni m'għandix tagħmel race to the bottom. Il-prinċipju ewlieni għandu jkun tar regola u mhux l-eċċezzjoni jekk aħna rridu li ta' bilħaq l-Ewropa tkun ta' siwi u tagħti daqatit lill smis Grazzi minuta għall-Onorevoli Kallas. Grazzi President. Il-negozji żgħar huma l-ixprun tal-tkabbir ekonomiku Ewropew kif il-koll nafu, iżda aħna irdu nagħmlu il-ħajja tagħhom faċli ħalli huma jitkatru. Għalhekk l-evalwazzjonijiet ta' impatt huma kruċjali biex nassiguraw li liġijiet jaħdmu jagħti riżultati mixtieqa u jaħdmu għal kumpaniji żgħar kif ukoll għal kbar. Iżda skont il-grupp ta' esperti tal-Kummissjoni l spejjeż tal smis biex jikkonformaw mar-regolament jista' jiswilhom għaxar darbiet aktar meta mqabla ma kemm jiswa l-kumpaniji l-kbar m'għandux jiġri il-Kummissjoni għandha tpoġġi n nnifisha fil-sitwazzjoni ta' dawn l-SMEs li ma jkollhomx l ħin l laqas ir rizorsi biex jieħdu sem f'konsultazzjonijiet. Jien nixtieq inkun naf x'tip ta' azzjonijiet qed tippjanaw biex taslu aktar għant il-negozji iż-żar għal dik li evalwazzjoni ta' l-impatt ta' proposta. Għandek karta blu. Taċċetta? Sur Bokovic. Tletin sekondo. Jina, għandi mistoqsija. Kumment, iktar mill-mistoqsija, għanna natu tifsira aħjar tas setturi fejn nistaw nisimplifikaw dawn il-proċeduri, l-akwist pubbliku, qasam li fih l-SMEs qed jiltaqgħu ma' ħafna problemi dan huwa qasam fl-Ewropa fejn hemm ħafna differenzi fost l-Istati membri. Taqbel miej. Mela, din miex mizzatament mistoqsija ma' somma tista' twieġeb għal inti trid twieġeb 30 sekonda. Skużani, ma, ma fimx interpretazzjoni propjament. Kienet fl-lingwa.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 jina l-ewwel net nixtieq ngħid kemm importanti l-SMEs ikollhom din il-valutazzjoni tal-impatt vinkolanti minaħa tal-Ewropea. Anke l-Gvern ta' Katalan tliet snin ilu wkoll xtaq jagħti leġislazzjoni biex innaqqas din il-burokrazija għall-SMEs għax ta' sekwit huma dawk li l-iktar għandhom diffikultajiet biex ikun jista' jadegwaw ruhom għal leġislazzjoni u għall-burokrazija. Imma anke 70% tal-ħaddiema fil-Unjoni Ewropea u għalhekk dan il-kuntest U importanti li nżommu dejjem f'moħħna dan il-prinċipju illi dejjem naħsbu għall SMEs li għaw taħt Small Business Act għax l-SMEs huma maqli xprun tal-ekonomija komunitarja, pereżempju fi Spanja wkoll li huma 99% tal-intraprizi u għalek huma wkoll joħolqu ehm, il-ġid fl-Unjoni Ewropea. U għalek il-fej minnaħa tal-Kommissjoni li timpenja ruħa biex tirrevedi eh, l-valutazzjoni tal-impatt hija pass fil-triq tajba. U għalek aħna nixtiequ li nkunu iktar ambizzjużi u li jkollna direttiva iktar effiċenti u tassow tajn biex eh, titjib ukoll il-ġislazzjoni Ewropea biex konna iktar produttività it-kabbir u iktar ħolqien ta' impjiegi fl Ewropea. Grazzi ħafna, Signora President u Sur Vice President. Jelmo. Suċtefani. Ďakujem pekne. Rozhodnutia na európskej úrovni ovplyvňujú viac než 500 miliónov našich obyvateľov, preto l fu fuq min hames 500 miljon ruħ. Allura implikazzjonijiet iridu nqisu u hemm il-konsekwenzi ta' deċiżjonijiet iridu nqisu l-kwalità ta' evalwazzjoni ta' impatt huwa essenzjali għall-żvilupp tal-Unjoni. Tlet punti. Il-ħolqien tax-xogħol hija priorità ewlenija lina. Kull proposta f'kull deċiżjoni trid titqis kont din il-priorità. Dan ukoll jinkludi implikazzjonijiet għall-SMEs li huma l-iktar li ħadmu nies. Il-Kummissjoni identifikat ukoll tliet oqsma ta' priorità. Irridu nkunu nafu x'huma l-implikazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni f'dan il-oqsma, ma essenzjali dan il-kriterji ma rridux imorru kontra xulxin, irridu ikunu kontraproduttivi u anzi jdu jkunu wieħed jidħolu ma jidħol fl-ieħor. Irridu jikkomplimentaw xulxin. U rrid nisaq ukoll fuq ir wol tal-Parlament bħala il luni konstituzzjoni li hija eletta fuq il-livell Ewropew u għalhekk it nistenna bil-ħerqa biex naħdem għal komissjoni fil-vazzjoni ta' impatt. Signora Paunova minuta u nofs. Grazie. Posta drabi nitkellmu fuq kif nistgħu ntejbu l-ambjent tan negozju kif nistgħu ngħinu l-kumpaniji tagħna biex ikun hemm itkabbir. Il-finanzjament huwa wieħed mill-ikbar problemi ta' twiċċa bil smes Barra minn hekk hekk il-pis amministrattiv dawn huma kollha kwistjonijiet li huma fost il-prioritajiet tal-Kummissjoni ġdida li tagħmel parti minnha u li qed tisħaq għal regolamentazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea Ġivri inaugurawkom ukoll għal dan id-diskors interessanti ferm li għamilt l-lum imma il-think small first, naħsbu fi zzejr l-ewwel, irridu naħsbu fuqu ma nisħu fuqu permezz ta' test mandatorju meta nagħmlu leġislativi tal-ġejjieni tagħna l-SMEs. Jiexu f'kondizjonijiet ta' kompetizzjoni kbira, allura għall-amministrat li kull tibta bidla zaħira fil-pis amministrativ jista u koll jaffetwa. Diffiċli nemmen li li gwida bajja semmux il-tekst għal-SMIs, dan irrit ikun marbut pala elementa bil-fors fil-proċess evalwazzjoni ta' impatt u għandu jina ta' importanza. Signora Uh, Blue card. Ma naċċettaħiex. Nadu għassur l-avril. Grazzi. Jina u bina naħantejt għani provan zomma. L-ħin, sabiex najtilkom illi l-spess informazzjoni għattitina il-Komissjoni fuq l avaluazzjoni ta' impatt u importanti l-nsemmu l-parti inizjali tal-eżerċizzju l-analizi ta' impatt irrit wasal għal servizz leġislattiv u regolamentazzjoni Ewropea li indispensabbli biex u b'mod oġġettiv u preċiż deċiżjonijiet li ħadu l-istituzzjonijiet. Deċiżjonijiet li qatt huma nieqsa mill-obbligazzjonijiet l-Istati membri allura konsegwenzi fuq il-ħajja ta' kuljum tal-Istati membri tal-ċittadini allura din żommu sebajnejn għaliex dan istudju msax ikun sors ta' regolamentazzjoni li jkun iktar eċessi ta' amministrazzjoni fejn irrit joħna il libertà ta' aġi, ta' mġieba u azzjoni. Allura kommissjoni titik tal flessibilità biex ma jkunx hemm ir-reġidità għamja ta' din l-evalwazzjoni u nixtieq ukoll nifokka fuq eh, parir. Evitaw illi xi darba ħajkun evalwazzjoni ta' impatt fuq l-impatt tal-evalwazzjoni ta' impatt. Grazzi. Merci, monsieur. Ceci conclut la liste des orateurs, du moins avant le... Grazzi Mella, issa nibdew b'kaċ DI. L-Onorevoli Stuka. Smajna li 85% ta' kompaniju SMEs importanti ħafna l-ekonomija. Is-Sur Timmermans l-ambizzjonijiet tiegħek u ħeġġuna ħafna kif qed inti inti wkoll dedikat għal dan il-għan inti teħtieġ għajnuna tagħna dan ħadd tieħdu. Iżda għandi mistoqsija. Meta aħna nieħdu din l-entità indipendenti li tippermetti li jkun hemm kredibilità għal-leġislatura Ewropea, aħna diġà ħalqoninkom laqna l-portfolio tiegħek. Dan ifisser illi aħna qegħdin allura nagħmlu xogħol doppju? Għanna bżonn allura li jkun hemm xi ħadd ieħor li jkontrolla l-Kummissjoni Ewropea jekk inti qed tagħmel evalwazzjoni kif suppost, evalwazzjoni tampat kif suppost, jekk aħna ħanneħħu l-piżijiet, jekk aħna semplifikaw il-leġislazzjoni, jekk il-leġislazzjoni tista' eh, tista' tiġi mwettqa għamot faċli, mela għalfejn għandna bżonn din l-entità indipendenti, nixtieq li tispjegaħi li di, grazzi. Is-sur Kapska. L-evalwazzjoni ta' impatt isir biex naraw il-konsegwenzi probabbli fuq iċ-ċittadini u l-ekonomija. Ma ħafna drabi dawn huma kontroversali u mxajpra. Naħseb li sfida kbira li l-Kummissjoni Ewropea trid tieħu fuq spalejja illi tara li mekanizmi ta' evalwazzjoni ta' impatt ta' natura politika ikunu ma jintużawx u minflok tibbaża ruħha fuq il-xjenza ħafna persuni politiċi li ġildu fuq il-profi xjentifiċi meta nitkellmu fuq affarijiet tekniċi. Allura rridu nizvilupaw sistema ġdida ta' ġbir ta' provi fiħdan il komissjoni nifissa illi ma tqis il-lat politiku illi jkun hemm lat speċjali minħan tal komissjoni biex tevalwa proposti politiċi għal bażi biss tal-provi xjentifiċi li hija importanti sabiex garantissu l-evalwazzjoni tal komissjoni tkun effiċenti, indipendenti u trasparenti. Merci.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 jitolbu li jkun riżoluzzjoni ta' kwalità tajba. Jkun sorpriż meta l-Kummissjoni suġġeriet eh, li jkun hemm bidla ta' leġiżlazzjoni valida korrenti attwali, il-proposta mhijiex akkompanjata minn traduzzjoni tal-tekst li nbidel, iġifieri m'hemmx tqabbil mill tekst eh, li qed jiġi u allura dan għandu jinbidel aħna rridu nevaluwaw il-valwazzjoni ta' impatt tal- tal-regu ta' sussidjarjetà brabta mal-validità tal-sejm tal-Lisbona u taċa tal-Lisbona u drittijiet tal-Parlament. Ngrazzi Marvoli Ferreira minuta. Grazie President, Kummissarju. Inti forsi ġejt hawnhekk u għattedna kif inti ħad gawdi minn dil kredibilta e, sissi niktar soda għal valbazzjoni t'ampat, impatt, post ħafna drabi dawn il-valbazzjoni tampat u huma sempliċiment formalità illi huma mexxija mill-ħdiġijiet tal-lobbies illi dan nawar il-kredibilità ta' xogħol qed isir eh, u mhux qed jira bi fiduċja mill-laħa tal-SMEs. Inti qed tgħid mal komissjoni li trittejn l-SMEs inti qed iktar e, e, e, qed wasal għal faqar. U dan kien il-każ tal-Portugal, pereżempju, mħabba trojka, il-gruppi ewlenin ekonomiċi arfu illi liberalizzazzjoni tal-setturi u l l-enin tal-ekonomija li jagħmlu l-SMEs li għaw taħt monopoli. il-kellim jiġi interrott. il-Komissarju eh, Tinaman. Grazzi ta' stew l-ewwel net jiena nixtieq ngħid kemm napprezza l-interpreti u xwalhom għaliex il-kellima tas-sew jaġlu u li ma bħal, pass li ma bħalu tassew kapaċi ħafna prosit. Tini ħaġa. aħna nridu ngħidu li l-evalwazzjoni ta' impatt kienet u l-effett fuq l-SMEs kienet parti mill-evalwazzjoni tagħna u aħna dan ħanħalluh li jibqa' parti tal-evalwazzjoni ta' impatt. L-ewwel kuna ħaġa li nagħmel huwa li rridu ntejbu dan. E, ma naħsibx li huwa biżejjed u rridu naħdmu kif Na, nispjegaw kif taħdem il-biċċa. Is-servizzi li jħejju l-leġiżlazzjoni huma huma responsabbli valutazzjoni ta' li mbagħad jiġu rivedut mill-bord tal-valutazzjoni ta' u mbagħad 46% fil-mija ta' dak li ġi mressaq il-bord mintbat lura f'ma kienx btajjeb biżejjed u kellu jiġi revedut. Jiġifieri jiena naf bisħieħ konxu bisħieħ tal-fatt is-servizzi tal-Kommissjoni jridu jagħmlu biċċa xogħol aħjar meta jinkorporaw il-valutazzjoni tampat meta jabbozzaw leġiżlazzjoni dak li qegħdin nagħmlu huwa li nirvedu li nigwida sabiex nagħmlu biċċa xogħol aħjar u inti kontributijek il-lejla u ta' enormi għalija biex nara li jiena dan inkonnista inpoġġih fid-dibattitu biex noħloq eh, l-linji gwida ħjar. il sopposizjoni li valvazzjoni ta' impatt m'għandix issir għall smes miex mbagħad appoġġjata mill-fatt li eh, bejwet wieħed 93% tal-proposti għandhom evalwazzjoni tampat jew sħiħ jew parzjali għal SMEs. Jien nemmen li nistgħu ntejbu l-bord tal-valwazzjoni ta' impatt ukoll billi naċċertaw li persuni li qegħdin fuq il-bord inwessaw il-membri ta' fuq il-bord b'nies li għandhom ċertu għarfin esperti li huma indipendenti, ċarament indipendenti, u l lesti li jgħidu kifini u eh, jekk ċar jekk il-Kummissjoni tkun xed tagħmel sew. Allura l-intenzjoni tiegħi hija li jiena niflissew il-struttura tal-bord tal-evalwazzjoni ta' impatt xi ħut minnkom issuġġerew illi l-evalwazzjoni ta' impatt għandu jitneħħa minnħa tal-Kummissjoni, jiena m'għandix għaddik il-fema, jiena nħoss li għandu tibqa' fetan il-Kummissjoni għaliex dak li aħna nagħmlu huwa li nevalwaw abbozzi li aħna nagħmlu fil-Kummissjoni qabel ma dawn jgħaddu qudiem il-Parlament u l-Kunsill. Jiġifieri, Jekk inti ċita formazzjoni ta' impatt għal-leġizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea li hija mifruxa mela forsi nistgħu nitkellmu ftit mal-Parlament biex naraw kif jorganizzaw nisambu minn xulxin u naraw eżattament kif eh, il-Kunsill ukoll jista' jaħdem. Il-valwazzjoni ta' impatt u l-għan tiegħu u nħarsu lejn l-impatt fuq soċjetà f'termini iktar wiesa. Mhux kwistjoni biss ta' jekk u miktub mod tajjeb għal leġiżlazzjoni imma lejn l impatt ekonomiku ta' din il-leġiżlazzjoni, lejn il-lat soċjali, lejn il-impatt ambjentali. Din kollha importanti għal regolamentazzjoni aħjar. Sur Tediċka semma li forsi qed irid ikollna kol miri finanzjarji għal regolamentazzjoni aħjar sewwa qed ngħid hawnhekk mhux għal evalvazzjoni ta' impatt, mela fuq il-regolamentazzjoni aħjar. Kien hemm naħseb ukoll is-Sur Buttikol referi għaliha. Regolamentazzjoni aħjar ma jfissirx deregolamentazzjoni, ma jfissirx inqas regolamentazzjoni. Jfisser li inti tista' flok ikollok 28 regolamentazzjoni u leġiżlazzjoni Ewropea se jkollok waħda, imma jfisser ukoll l-Unjoni Ewropea tista' toqgħod lura li tagħmilhom fejn inżball fejn fejn il-problema tkun tant komplessa nkella jekk tagħmel regolamentazzjoni waħda nija li ħajoħloq piswis fuq speċjalment dawk li huma l-SMEs u għallura dak il-każ ma tagħmilix. U għalhekk jiena nixtieq nieħu dan l-approċċ mhix kwistjoni ideoloġika jew politika li hija kwistjoni li inti tipprova tarraġuna. Kif għanżobbu il-lanijiet ta' żvilupp sostenibbli fl-Ewropa minnajr ma nabbu iż-żejjed iċ-ċittadini u l-SMEs. Dan huwa l-għana u l-linja tiegħi fil-ħames li għandi il-mandat tiegħi. Irridu nirrivedu kol leġislazzjoni eżistenti. Ma faċa minna bdu xogħol tajba fiha dil-ħaġa sissa. Kien hemm insemmija dil-problema. U jiva, jina rrid ikolli dialogu mal-Parlament jekk sabiex inkunu nistgħu inneħu leġiżlazzjoni li hija antikwata jew diċ eh, tot u mhux qed eh, tilħaq l-anijiet li xtaqet fil-bidu naħseb u kol naqbel il-madaw li għallu li jirdu naħsbu fi zzejr l-ewel. Għalix mux bisa ġem ħafna semmis fl-Unjoni Ewropea, ma jek nejnu għom. Uwa, mod iktar mifrux, ħafna iktar faċli mill tejn il-kbir. Għalix jek inti neħilom tikka mill pis li għandhom, tista dan jista' jserraf riżultat ikbar f'żmien qasir ħafna. Imma l-SMEs irridu jkunu jafu bija din. U jina l-impressjoni li għandi sejja li kull ma minna fil-Ewropew l-muġġor tal-SMEs ma xorta jissa ma jħossux illi aħna qegħdin innaħħulhom il-pis. Għandhom ehm, l-ideja li dik li tagħmel l-Ewropa hija li iktar pis. U din hija xi ħaġa li aħna rridu nkunu konxi tagħha, rridu nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa li huwa xi ħaġa li hija konkreta. Allura biex nagħmel taqsira ta' dak li attiva l-SMI sal jibqgħu parti mill evoluzzjoni tempattiva li rridu namlu aktar fil-vazzoli milli milja naf dawn l-aħħar sentej iva dinja parti mir regolamentazzjoni aħjar tal-eżerċizzju li ħajkun kumpless imma, imma importanti hija tkabbir fil-Unjoni Ewropea u iva il-Kummissjoni hija impenjata bisieħ biex tara li il-partijiet kollha interessati, speċjalment il-Parlament Ewropew għandhom jett fi kif dan jiġi żviluppat u dan għandu jiġi rifless fil li gwida li qed tiviluppa il-Kommissjoni fil-Qasir. Grazzi. Monsieur le Commissaire. Grazzi tas-sew nsaw ngħidu li għalaqna dibattitu ħan nivvotaw nhar il-ħamis issa nagħdu għall-aħħar parti tal-aġenda tagħna tal natallum fuq il-intervenzjonijiet ta' minuta. Issa ser nibdew bis-sur ħajz għal minuta.